Well, thank you. Even my children do. Grazzi. Għassit faltijaj ma jobduni dar dak il-mod. Nishtiq nibda il-laqa, niftaħ il-laqa, nittama li nistow nadottaw l-agenda minna bidla. Fejna l-agenda tisaqsilu nifsu, President? It-tini punta tal-agenda huma l-avviżi tal-President għandi xi ftit għanna l-lingwi kollha madwarna tal-lingwi kollha tal-kumitati kollha involuti ħlief għal-Kroat. Għamilna ħafna xogħol, irċevejna 920 emenda u negozjajna iżjed minn 500 paġna mal-Kunsill biex nsalvaw il-ftit il-karta tajna biskarti għall-interpreti, l-rapporters, shadow rapporters u l-awturi tal-rapporti u użajna l-iktar lingwi li jintużaw. Ħafna mill-files ġew limitati għal 120 u dan ifisser li 60,000 paġna jew 3 metru nofs eh, karti minn isfel għal fuq. Jiena personalment E, frankajt 500 paġna għax wieħed minn dawk il-membri illi ikolli kollox fuq l-iPad fir dan il-komitat. Allura ninkoraġikom intom kull wieħed minnkom seta e, e, jifranka 500 karta għad-darba li ġejjet ngħidilkom hekk. Daw id-dossiers ħajġu printjati darba biss ma se jiġu printjati għalla għal jmiss I would like to recall nishtiq infakkar illi l-enviolite bdew għam ħadmu fl-imkien fuq il-rapport taħt il-proċedura 51 tal-laqa konġunta tal-komitat kif eh, maħruġa fi 26 ta' ġunju 2013 mill-konferenza tal-presidenti. U allura iż-żewġ korrapporters ta' MV Witra ippreparaw eh, biftejim reċiproku rapport wieħed. Dissa 120 emenda ġew prezentati u l-korrapporters u x-shadows tagħhom ftemu li jippreparaw emendi ta' kompromess sa' 12 ta' Diċembru u biex jittrattawhom dan huwa importanti jittrattawhom bħala kompromessi jekk ikunu firmati minn għall-inqas tlet shadows jew co-rapporters u emendi konsolidati nkella. Forsi nistgħu nfakru li daw l-split mhux ħajkun hemm possibilità ta' split votes għal daw il-emendi ta' kompromess. Ir-rapport ħajġi diskuss u votat fuq fil-laqa konġunta ta' żewġ komitati u mbagħad hemm eh, eġenda separata l kull laqa. Dawn il-laqa dejjem kunu coached u s-Sinjura Sartori delwaqt tiġi għax kella daqxej dewmien biex inħaffu l-proċedura, iż-żewġ komitati ftehmu fil-prinċipju illi għandhom illi għandu jkun hemm president wieħed eh, ħajkun hemm president tal-kull laqa li jkun ġej minn kull wieħed miż-żewġ komitati u il, il-ko-president li ħordej mi kollu dritt li intervjeni. Issa ħanati, suppost kelli nati il-kelma li signor Sartori imma di tiġi tartu. Dan wassalna għal numru 3 l-approvazzjoni tal-minuti li huma imdaħla fid dokumenti tal-laqa. Jekk memx kummenti, il-minuti nikonsidrawhom bħala adottati. Grazzi. U allura dan iwassalna għal numru 4. Il-qafas għal politika tal-klima u tal-enerġija fl-2030. U naħseb li nista' nibda billi nagħti l-kelma eh, li l-co-rapporters wieħed wieħed għall-informazzjoni tagħkom eh, Sofio Koni illum se se, se tuħu post eh, Thank you. l-en Delvo. Nibdew bl-ewwel korreporter. Poprawek dla wszystkich. Il-Komitat iddeċieda li daw l-emendi mhux se jiġu ipprintjati li kulħadd jidher u jien ukoll qed nipprova nirrispetta din l-idea li nifrankaw il-karta u mhux se nitkellmu fuq kull waħda minn daw il-920 emenda. Ħa nitkellem biss fuq dawk l-uħud illi huma urġenti. Naħseb illi il-kompromessi il kompromessi se jkunu importanti għafu li għanna għat kbir ta' emendi u possibli li għanna naslu għal xi għal xi kompromessi bħal peress li ħafna membri daħlu ħafna emendi ma meta tħares lejhom dawn tista' jistgħu jakkumlaw u jimxu lej l-istess direzzjoni. Allura xtajn stajna nikkonsolidaw u dan enna ħafna meta niġu għal-votazzjoni. Stajna wkoll nigarantixxu livellu li ta' ċkjarezza għal dan dokument. Huwa konsistenti, koerenti u naħseb għandu linja ċara u għakum kompromessi li bħalissa din poġuħan flimkien u naħseb illi żewġ aspetti li għandna bżonn niffaċċjaw. L-ewwel net. Nixtieq eh, ngħid li xedew rapportez kollha illi m'għandhomx jaħsbu illi aħna ħajkolna 50% u wieħed magħhom eh, waħdu f'punt separat ta' dan il-rapport. Ovvjament ikun possibbli li f'rapport mhux leġislattiv inti tkun tista' tdaħħal figura u jkollok maġġoranza baxxa dan huwa assolutament possibbli għal riżoluzzjoni li allura mbagħad tkun ir-riżoluzzjoni tal-Parlament kollu kemmu. Imma jekk aħna nħarsu lejn id-dinamika kollha ta' dan u l-mod kif il-Kommissjoni qiegħda tiffaċċjaha u l-fatt li l-Parlament ħajkollu is-sej partikolari tiegħu allura għandek diskussjoni mhux għandek diskussjoni mal-Kunsill ukoll. Allura tinsaqsi li nifsijek tkunx idea aħjar li l-Parlament ikollu opinjoni li tiġi appoġġjata mill-maġġoranza kollha u tagħmilha possibbli biex daw l-affarijiet isiru kif qed ngħid jien. Allura, għanna bżon maġġoranza, mela. L-essenzjali hawnhekk huwa li r-rapport innifsu ikun konsistenti. Issa, insaqsikom biex iżommu daf moħħkom il-ħin kollu. Għanna problema fundamentali hawnhekk għax hemm it-tentazzjoni li dan ir-rapport nippruvaw eh, eh, napprovaw u nġelu jgħaddi eh, bin-numru b'maġġoranza l-iktar żgħira possibbli nkunu kontenti biha dan mhux sew. Hemm mat ta' membri fi gruppi differenti il qed jippruvaw illi joħorġuna minn dan l-isqaq li tħanna fih u dan ilu għaddej għal armajn diversi xhur. Dan huwa karatterizzat minn opinjonijiet bipolari jew inti iddaħħal miri definiti jew anka tnejn. U naħseb huwa possibilment possibbli li aħna noħorġu minn dal-isqaq permezz ta' eh, tħassib kreattiv Irridu nkunu kreattivi meta aħna niffaċċjaw ċerti problemi kif bħal dawk li joħorġu minn dar rapport. Għal ċerta raġuni il-Parlament jemmen illi l-unika ħaġa li nistgħu nagħmlu f'dak li għandu x'jaqsam mal-Ewropej, mal-istituzzjonijiet Ewropej u istituzzjonijiet oħra li noħorġu messaġġ nibatu sinjal u nirrepetu biss dak li konna nejdu fil-passat. Imma jimma naħsibx li din ħajwassalna mkien. Jien naħseb li aħna rridu eh, impoġġu flimkien l-esperjenzi tagħna f'dak għandu x'asamma politika dwar l-enerġija ma naħseb fuq ħadd partikolari hija responsabilità fuq hija fuq spallejn kulħadd, kull wieħed minna illi anka in li ndaħlu kolli dejat tagħna u twemmin tagħna. Allura aħna aħna issa ġbarna ħafna esperjenza u dan importanti meta aħna niżviluppaw dawn il-politiki biex nkunu flessibbli, speċjalment f'dan iż-żmien ta' wara il-kriżi. Aħna għandna sfidi fl-Ewropa li aħna nridu niffaċċjaw. U hemm tlett għanijiet strateġiċi li jridu jiġu rikonċiljati u li joħorġu wkoll minn dan il-pakkett leġislattiv. Għandek provista ta' enerġija, kompetitivita, u tnaqqis fl-emissjonijiet daw kollha jimxu fl-imkien u possibli li li sempliċment konna pakket li jiġi fl-imkien bħala bi prodott minn ċerta attività x'tispiċċa li jkollok xi ħaġa zbilanċjata. Mela, hemm sfidi ġodda u xi snin ilu per forsi daw li sfidi ma kienux daqshekk ċari, eh, affajt bħal prezzijiet ta', enerġija, l-enerġija nifisa, x'inhuma il x'qed jagħmlu l-imsieħba tagħna fil-kummerċ. Dawn huma kollha importanti u ma sinifikattivi minħabba l-prezzijiet fl-enerġija, speċjalment f'dak li għandu x'aqsam mal-gass. Aħna għandna Aħna għanna ftejim li rridu niffirmaw ma l-Istati Uniti rridu naraw il-politika tagħna kif kif se tidħol fija din il-ħaġa u l-politika ta' enerġija tagħna. U jina nħoss illi li kieku aħna kellna niffukaw b'mod wis dejjaq B'dan, dil-ħagġa tal-limita l-aspettativi tagħna. Irridu verament irridu nirrikonċiljaw ħafna ħafna aspettativi u meta nagħmlu dan, aħna rridu nkunu e, inġibu flimkien ħafna minn dawn l-aspettativi. Is-sur Krimpandi, xi ftit ġimatilu, għal U din hija xi ħaġa li jiena esperjenzjajt meta kont fl-EFT, kont qed naqra l-Financial Times hawnhekk l-editorial tagħha li jindirizza dan il-pakket ta' l 2030 ħani kota. Energy targets for 2020, European politicians are in danger of repeating the same mistakes with a new set of goals for 2030. I kolejny cytat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 mal-Financial Times imma fil-fatt illum qed naqbel. Xuħut minn dawn l-emendi fil-fatt eh, jirriflettu dan il-ħsieb kreattiv li hemm bżonn għal dan il-pakkett ħsieb kreattiv li m'għandux jinstab biss fl-istituzzjonijiet Ewropej imma barra minna. Barra minnhom. Grazzi, Ximanski, grazzi il-livell zdiet eh, meta mit il-kommenti tal-axħatijak, tajba til ħagġa Issa, imess juhu post rapporter li juhur Sofio Koni għandek il-kelma. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Grazzi, Sur President, eżis kollegi. Kif intom tafu? Jiena kow rapporter għant il-korraporter mux kapaċi jkun fostna illa lix ma tiflaħx u talbitni biex e, biex nati l-veduti taħħa. Nirringrazzja għal-fiduċa taħħa fija u nishtiq illa fej għanta malajr. Issa, 120 emendi li, anzi 920 emendi li ġew prezentati għal dar rapport u madawk dawk u għahna grati għal kontribuzzjoniet ta'kom fid-dawl ta' daw l-emendi Jina kuntenta li b'mod ġenerali aħna mixin lejn l-istess sanijiet ta' politika. Aħna favur li konna Ewropa kompetittiva, li tkun li tkun dependent li tkun nisserra ħinqas e, eh, fuq l-enerġija u li tkun tista' tiżviluppa l-ekonomija tagħha b'mod sostenibbli u fl-istess inti rispetta l-impenji nazzjonali tagħha hemm diversi mezzi kif aħna naslu għal dan l-an mill-bidu ta' dar rapport ħareġ ċar li hemm żewġ viżjonijiet li jeżistu flimkien fih dan il- eh, l-istituzzjoni tagħna hemm skola taħsib li tgħid li għandu jkun hemm tnaqqis vinkulanti ta' dawn it-TFTs waqt li oħrajn għandhom eh, jitkellmu fuq sforzi oħra dwar ċerti teknoloġiji li huma rikonoxxuti li għandhom impatt ta' jnuna kif ukoll li nibnu fuq politiki eżistenti, speċjalment dak li għandu xaqsam mal-efficienza fl-enerġija u affarijiet ta' enerġija li tiġġedded. Dawn huma l-iktar punti importanti jina kontenta ninnota li fost l-emendi ta'kom aħna nistom naraw appoġġ kbir illi ġim semmi wkoll fl-iskambju ta' idejat li huwa konsolidat biex aħna noħorġu b'effiċjenza fl-enerġija u ta' sodisfazzjon kbir illi hemm dan ir-rikonoxximent f'dan li għandu x'taqsam mal-politika dwar l-enerġija biex aħna naqsu unbaxxu l-ispejjeż li għandna tal-enerġija, naqsu d-dipendenza fuq l-enerġija u anka noħolqu impjiegi jien ukoll nixtieq infakkar li li konna 40% zida fl-effiċenza tal-enerġija sal-2040 hija importanti u anka tkun kost effettiva u tagħmilha possibbli għalina illi naqsu l-emissjonijiet u anka u bi 35% naqsmu bejnietna irriċiklabli. Aħna għanna diversi emendi ta' kompromess u d-diemna u jidel li ma nistawx nevitaw li rridu namlu kompromess bil-proposti minn l-angolu liħor. Kem, kem emman li għandhom ikunu li jorbtu? infakkarkom illi it-tieħda d-deċiżjoni flimkien ma' Shadow Rapporters illi kull proposta li ġiet firmata minn almenu tliet Shadows u jew kol rapporter tkun kompromess għal emendi kif tistaw timmaġinaw meta aħna għandna kor żewġ korrapporters għandek tnax il xedow rapporter, allura il-possibilità ta' kompromessi eh, huma numerużi. Minkejja dan, apparti dan, ambitu wiesa għal possibilità ta' kompromess. Jien għandi għandi l-istrumenti dwar kompetitività u sigurtà fl-enerġija fuq kollox. Nieħu l-opportunità hawnhekk biex nifhem biex nifraħ li shadow rapportez u teams tagħhom li diġà huma eh, qegħdin fix-xogħol biex nassiguraw li noħorġu b'rapport ċar sħiħ biex nibatu messaġġ qawwi lil kunsill għal afas tal-2030 tal-2030. Nistaw nieħdu noħdilkom ftit minuti mill-ħin tagħkom biex nitol fid-dettalju. Jider illi hemm eh, approvazzjoni fuq l-idea ta' li jkun hemm iktar konsistenza bejn il-politiki nazzjonali differenti u l-enerġija kollha li tkun involuta mezzi ta' enerġija għallanijiet tal-qafas tal-2030 irridu nevitaw l-izbalji tal-qafas preċedenti fuq kollox irridu nieħdu stokk tal-interazzjonijiet possibbli u, u l-effett li jistgħu jkollhom fuq l-enerġija 20-30 b'mod ġenerali għanna bżonn viżjoni fuq medda ta' żmien twil biex bekk ikonna qafas regolatorju ċar illi jekk ikun stabbli jagħti l-lok ta' ċertezza f'dak li għandu xieqsam ma' investiment tal-privatu tal-pubbliku. irrit ikun hemm stabilità regolatorja ċara, din għandu jkun wieħed mill-linji li gwidana. Għanna malajr intejbu il-links ta' infrastruttura bej l-istati membri biex intejbu s-suq tal-enerġija u nassiguraw li f'kull żmien nkunu nistgħu namlu mill-aħjar tal-enerġija li tiġġedded. Irdu nużaw l-aħjar potenzjal tal-efficienza fl-enerġija f'ċerti setturi barra l-ITS. Bħal trasport, per eżempju, għanna eh, naqsmu bejniet esperienzi u meta deċiżjoni jittieħdu li jista' jkollhom effetti fuq pajjiżi viċini jew reġjuni viċini. Fġieħ l-effiċjenza tal-politiki tagħna u l-kompetitività tal-kumpaniji tagħna rridu nagħmlu l-almu tagħna biex kemm jista' jkun aħna noqogħdu lura mill mill-carbon leakage ikonna ċess aħjar u iktar faċli għall-enerġija li tiġġeddet mal ewropa kollha. Mela, ħafna xogħol sar biex il-Parlament jitkellem b'mod ċar fuq dal-qafas illi se jkollu influenza importanti u b'saħħitha fuq l-Unjoni Ewropea u fuq id-dinja kollha f'dak li għandu jistasamma l-enerġija. Qabel ma nispiċċa nitlob il-kulħadd li tkunu konxi biex naslu kompromess. Hemm ħafna involut dil ħaġa, f'dil ħaġa ideoloġija biex aħna ma niqfux minn dan il-pass. Irridu nkunu ċari bħala messaġġ f'dak li għandu xaqsamma strateġija jiena nieħu pjaċir nisma' l-opinjoni tagħkom eżis kollegi fuq dawn l-emendi dwar l-enerġija 2030 un issa nagħti l-kelma lill kollega tiegħi. Thank you. Grazzi ħafna, Signor Kani. Nishtiqu nil-għawk. Nawtu l-awguri l-lan del-vokon. Issa għanna lista vera twila ta' shadows imma mux huwa prezenti imma nishtiq jena niproponi li nsegwa din il-lista kif inni qoddimi. Senatu ħames minuti għal kull shadow u nixtieq nibda jiena bi Herbert Voil fisem il-PPM. Grazzi. Lej, jiena ma tlabx propja ma mikrofonu minna najtem xie punti. Ovvjament, hemm ħafna emendi li tres u, u importanti li l-affarijiet inkunu nistaw aħna nkomplu naħdmu fuqhom u eh, għandna nlaqgħu l-affarijiet li nistaw jistu differenzi u għanna nkunu demokratiċi sabiex nsibu triq tallu nofs ma nistawx mbagħad indaħlu kollox. Imma il-punti politiċi li huma importanti dawna qed nittama eh, li umbat ha naslu għal konsens u eh, qed nista tgħidu li rridu nkunu ambizzjużi kemm jista' jkun. Imma dina tikkawżaw li ħafna problema x'in nisa tgħidu ambizzjużi, iva ambizzjużi Imma jekk inti tixti eh, jew intkom tixtiequ li nagħmlu progress fil-ħarsin tal-klima fl-Ewropa, l-Ewropa ma nistax nkunu wit sensazzjonalisti ma iva nixtieq niksbu ħafna affarijiet imma mhux dejjem ħajr nixtilna u niksbu wkoll ħafna flus u hemm ħafna affarijiet sproporzjonati hawnhekk. Għalhekk naħseb li għandna niċċaraw il-punt dwar il-metodu, it-triq, l-istrumenti il metodu l istrumenti il l istrumenti huma dawk il-korretti huma effettivi u rridu naħdmu b'mod differenti. Għanna jkollna iktar miri, għanna jkollna iktar miri perf ta' perfezzjoni jew rridu nippruvaw naraw kif nistgħu nisbu l-istess riżultati ma' b'mezzi differenti. Jiena naħseb ma naħsibx li għandna nodu nidġru ġifiri isna ħanaħtu bi żewġ ferroviji ta' veloċità olja. Le, rridu nitkellmu naraw jekk jeżistu possibiltajiet kif nistgħu naħdmu fuq dawn il-punti għax għandna tkabbir fl-Ewropa rridu nfadlu l-flus u eh, xi eh, pajjiżi danu iktar eh, pajjiżi danu anqas għalhekk mela iva ħanibdew bil-klima rridu naraw li niksbu l-iktar li nistaw imma l-problema hija li dawn il-prezzijiet tal-enerġija kif huma palissa u l-ispejjeż in tibatu ħafna iktar u ma jistawx imma jippermettu li jħallsu iktar, jiġifieri aħna għandna bżonn li jkollna iktar dispożizzjonijiet jew u din għall-proposta tija għandna naħdmu fuqha b'mod li huwa bl-approċċ li huwa iktar intelligenti u iktar effiċjenti lil Romana Jodin li Issa xettendi l-lum nixtieq ngħid li ma nistgħux aħna niddeċidu fuq eh, għan ċentrali badwar l-istrumenti iva nistgħu naħdmu dan b'mod differenti. M'għandniex forsi naħsbu dwar kif l-istrumenti nistgħu nagħmluhom iktar effettivi, iktar milli nżidu iktar miri u għanijiet parallela f'dawn ix-xhur. Reċenti smajna li dawna jaħdmu parallela imma dina xi ħaġa kontraproduttiva qed niksbu r-riżultat li huwa l-oppost kull ma tridu tagħmlu taraw il-kummerċ tal-emissjonijiet. Ta l-affarijiet ma mxux kif xaqna, jekk ħan laqaw rizorsi tagħna u jekk nixtiequ aħna naqsu l-livelli ta' CO2, kif ħan ħan daħlu iktar enerġija li tiġġedded fil-network. Rridu naħsbu, nitkellmu, forsi li l-istati differenti ħajkun jixtiequ jisolvu l-affarijiet weħedhom u forsi għanna nirrealizzaw li qed nitkellmu dwar sfida ġdida Ewropea u um, għanda tiġi midġilda fuq livell Ewropew ħalli bekk ikollna enerġija għal kulħadd u kulħadd iva jkollu eh, soluzzjonijiet differenti u bażit fuq lajnuna sabiex eh, jinkisbu l-għanijiet tagħhom stess imma Għasab irridu naħdmu fl-imkien u għanna nbidlu direzzjoni iktar effettività inqas spejjes inqas impatt u potenzjalment u koll irridu nkomplu naħsbu dwar kif għat limitat, numru limitat ta' strumenti u eh, kaxxa tal-oddot eh, iktar mimlija kif dawna jistaw jwaslulna għall-antana. Grazzi ħafna, issa nishtiq naddi għas-senjura Ulskog mill-SND. Grazzi ħafna, President. Jena naħseb li s sur Royal kienet jissuġġerixxi li Xaġa tajba. Iva, rridu nisqu fuq l-importanza li um, noħorġu bi kompromessi peress li jekk aħna mhux lesti li um, namlu kompromess um, mod serju mela aħna mux se nispiċċaw dan ix-xogħol qatt u aħna bħala istituzzjoni bħala Parlament Ewropew ħambatu minħabba fek. Iva fil-fema tiegħi li kien ħares lejn l-affarijiet mill-perspettiva tal-grupp eh, tiegħi, irridu iva nakku il-kelma ambizzjuża, ambizzjużi. Imma hemm xi affarijiet li donnom huma provokanti jekk tħares lihom mill-lat liħor, ħantikom ftit eżempji. Femenda 231 tal-PPE emmek hemm miktub li politika tal-klima mhux iktar importanti minn xi politika oħra ma żid xejn ma deċiżjoni li trid issir. U għalhekk fil-fema tagħna din hija xi ħaġa daqsej li tista' tkun provokanti għalhekk għandna neqwa u forsi aħna wkoll irridu neħħu xi affarijiet. Mbagħad eżempju ieħor emenda 290 tal-PPM din uh, u kol uh, jadaq xej provokanti għax etnajdu li uh, nishtiqu aħna noħarġu bi mira wara li jintlaħaq ftejim f'Pariġi fl-2015 għalek issa aħna li qed nagħmlu qed naħdmu fuq tip ta' terapija u m'għandniex imbagħad noħarġu bi għan qabel ma jiskadi l-protokoll ta' Kyoto u hemm u jrid ikun hemm ftehim ieħor minn floku. U għalhekk dina xaġa li verja provokanti u inkwetanti. Iva nammetti li jem xi affarijiet li aħna ħirġna bihom li huma provokanti dawn ukoll irridu nsolvuhom u ġalla darba nagħmlu dan forsi nistgħu noħorġu b'xi ħaġa Nisa ma sen xaħġa iktar raġonevoli, jina u koll ċerta li l-grupp tijaj jixti jitkellem dwar dak li se nikzbu aħna, mux biss li nitlu f'din il-ġlida konstanti dwar l-emendi u l-pezzijiet differenti għax jekk le x-xoltana ħajġi ostakolat, xiem affarijiet li huma verament ċari, nitkellem dwar il-grupp tas soċjalisti demokratiċi u rridu naħdmu fuq dawn l-affarijiet nixxu li jkollna tlettanijiet it-naqis fl-emissjonijiet li jkun hemm iktar użu ta' enerġija li tiġġedded kif ukoll iktar enerġija effiċjenti u dawn it-tlettanijiet aħna nixtiequ li jkunu vinkolanti għanna għan dwar l-effiċjenza tal-enerġija palissa li mhuwiex vinkolanti U peress li dan huwa l-każ ma rnexxilniex aħna niksbu daqshekk eh, fuq dawn l-affarijiet minn eh, li stajna fuq it-tnej l-oħra. Aħna nixtiequ kolli jkollna ċifri ċari għal dawk il-livelli jew jew dawk il-għanijiet li għandhom xjaqsma mal enerġija u l-politika tal-klima, ġifiri aħna nixtiequ li konna ċifri ċari U ċifri li kellna sissa kienu dawna menu nix naslu sa fejn nixtiqu naslu aħna. U jiena l-esta u kon naħdem dejjem taħt il-grupp tiegħi lesti li naħdmu fuq il-valuri ma fl-aħħar ħar nix nixtiequ niksbu riżultat u regolament fuq il-kummerċ tal-emissjonijiet. U ovvjament ħajkun hemm opinjonijiet differenti dwar, dwar ta' min huwa tort ġifiri u minn qed jipprova jiġbed din uh, naħaw jew oħra imma ejja ma nippruvawx nilabu din il-logħba ta' minn għandu t tort imma irridu naraw u nirrealizzaw li Bazzikament, ħadd m'għandu kuxjenza nadifa totalment u għadmir responsabilta tagħna sabiex najdlu li dak li għamilna sista ġifiri sabiex aħna u dak li ksibna issa fil-qasam tal-politika tal-klima ma kienx għasek ħażin u li rridu namlu rridu ntejbu l-affarijiet u l-opportunitajiet hawnhekk u dan id-dizgwit eh, jisu puerigli li eh, aħna etin wet u għet eh, namlu xalxejn, għanna bżon li konna dawn iċ-ċifri, namlu għom vinkolanti u aħna naqblu mal-gruppi l-oħra dwar il-regolament għal kummerċ tal-emissjonijiet. U mannix għalfejn komplu nikomplikaw l-affarijiet. Grazzi ħafna, Signora Ulskog, u nishti issa nilqa il-Sinjora Saratori ċertana u mbagħad issa nixtieq eh, nandi il-mikrofonu il-Sinjora. il Sinjora Fiona Hall. Iva, ħafna mill-lemendi li għanna unnek jiffokaw fuq il-kompetitivita u l kustjoni ta' provvista nittama li dawn huma affarijiet li nistaw naqblu fuqhom. Iva din taħt xi pressjoni taħjin hawnhekk ma nistawx aħna naħarbu minn din is-sitwazzjoni għax il-Kummissjoni tħi l-proposti tagħha u għandna bżonn li l-opinjoni tagħna huwa qabel ma mm, ma l-Kommissjoni toħroġ bir-rapport tagħha nixtieq nirringrazzja l-ħadim ma' kollha ġifieri dawk li ħadmu fil-gruppi kollha fuq livell tekniku sabiex insibu xi tip ta' kompromessi dwar l-effiċjenza tal-enerġija Jena, verħad gost nara kemm numru ta' MND u fuq eh, l-importanza tal-efficienza mill-puntu di vista tal-efficienza u l-kompetitività kif ukoll mill punto di vista tas-sigurtà tal-enerġija ma nafu minn rapport riċenti tal-IEA jiġifieri eh, rapport li saħaq fuq il-fatt li rridu nikkonsidraw l-efficienza tal-enerġija bħala l-ewwel qan u aħna nafu li għanna din il-problema ta' kronoloġija, ġifiri ġerarkija, ġifiri illi iva din id-direttiva dwar l-enerġija mhux se tiġi riveduta għal ftit snin issa. U imma xorta oħda irridu nirreflettu f'dan ir-rapport kemm vera u importanti importanti il- um, l-efficienza tal-enerġija. U jiena vera, għaw il-qalb il-fat li qed nara li ħafna kollegi minn gruppi politiċi qed joħorġu bdin dawn il-provi li l-level ta' effettività fl-ispejjeż ġifiri li jkun hemm tnaqis fil-mija ta' konsum tal-enerġija sal-2030 u hemm ħafna wkoll opportunitajiet speċjalment fil-qasam tal-bini u t trasport u forsi qed nkun wis ottimista hawnhekk imma jiena nemmen li għandna l-potenzjal li flimkien noħarġu bi forma lezzjoni lingwistika dwar il-fatt li rridu aħna niffukaw mot ambisjus u b'saħħitna fuq l efficienta tal-enerġija nistaw wkoll ngħidu evidence-based li nbażaw l-affarijiet fuq l-evidenza u l-provi u eh, mannix għalfej najdu b'saħħitna jekk aħna se nfukaw fuq il-gassijiet se namlu ġifiri neħu l-karbonju li dana jiswa iktar flus. Jekk aħna mhux se naħdmu fuq l-effettività tal-ispejjeż, ħan nispiċċaw li nagħmlu iktar fuq l-ITS u mbagħad ħan nikkawżaw l-industriji tagħna li jużaw ħafna enerġija li jridu jħallsu iktar, jiġifieri għal aħna dak li rridu nagħmlu rridu nħarsu lejn il-fatt li iva nistgħu naslu għal 40% tal-effiċenza tal-enerġija u awtomatikament din iċ-ċifra tispiċċa tkun qed naqis ta' 50% tal-fil eh, l-użu tal-GHGs U dwar il-regol eh, tal-enerġija favur l-ambjent, nix najt ftit l-affarijiet, irridu nkunu eh, attenti li ehm, namlu distak bejn l-ispess eh, tal-enerġija u l-appoċ ġifiri distak bejn dawn il-tnejn u l-ħtieġa għall-enerġija li tiġedda dwar l-ispejjeż involuti fil-qasam tal-enerġija mħafna xnijat u għajdut l-analiżi li eh, twetqet mill-Kummissjoni u analiżi nazzjonali dawn qed juru li l-prezzijiet globali tal-fossil fuels u t-taxxi nazzjonali li qed ikatru dawn l-ispejjeż aħna nħallsu iktar taxxi għal fuels kompostibli u l-enerġija nukleari mill-li namlu aħna l-enerġija li tiġġeddet hemm miktar ta' xiemmek hemmhekk u nġibdu wkoll il-lezzjonijiet mill-passat u hemm xi tip li nistgħu nagħmlu dwar dan il-qasam ukoll li marridu aħna noqogħdu attenti li nżommu dana eh, separat mill-kwistjoni fundamentali tal-importanza tal-enerġija li tiġġeddet u r-raġuni il-għala Għanna bżon aħna li konna mira l-enerġija li t-ġeddet fl imkina ma' mira fuq il-GHDs li aħna se jkollna bżon nistudjaw prezz vera u li fl li jekk aħna u aħna nħedġu li kunem iktar investiment fl-enerġija li t-ġeddet mill-ITS eh, waħda, mbagħad it-tieni problema li għandna għawnek li ħanamlu dan, ġifiri l-fat li jem nuqasta ċertezza dwar l-enerġija li t-ġeddet dan il-fat dan jek ta' repressijiet. Dawk li investu jajdunna li jeku ma jafu li ħajkunem ammont eh, partikolari ta' enerġija li t-ġeddet li ħatamel progress mela dana għas il-prezz tal-investiment u il-prezz tal-enerġija li t-ġeddet u kol dana ħajron os jek nħallu fid-dejn li t-jess aħna nistaw najdu iva nafu li nixxu li kunem iktar enerġija li t-ġeddet, specialment sal-2050 nafu li dinja għazla minnaj dispjaċir, imma jekk aħna se nimxu biss bil-mira tal-GGHD se jkun hemm dawk dik l-enerġija li tiġġedded li għażi jiswa ħafna iktar flus milli għandhom jiswa u ġifieri u mill-lat ta' kompetitività dan mhux tajjeb. U min ħajjajt ġifieri dak li jridu nagħmlu aħna rridu nibdew billi nevalwaw kemm nistgħu nagħmlu fuq livell Ewropew sabiex b'mod li huwa effettiv fil-qasam tal-ispejjeż fuq l-effiċenza tal-enerġija u l-enerġija li tiġġedded imbagħad għandna noħorġu bil-miri tagħna dwar GHD ta' abbażi ta' din l-informazzjoni nitama li minn dan il-numru enormi ta' għamen din nistaw nipprovaw nsibu kompromess mbagħad mill mm, perspettiva ta' jiter importanti li aħna nħarsu lejn il-kompetitività kabir u l-aspetti ta' dipendenza tal-enerġija u m'għandniex aħna nippermettu lil nfusna aħna nibqgħu lura bi 38 pajis madwar din id-dinja li għandhom dawn il-miri dwar l-enerġija li teġeddet u għanna l-periklu li aħna se nitifru din it-teġrija sakemm ma noħarġux bi deċiżjoni pożittiva li nibqgħu fit-teġrija u nibqgħu neġru u rridu nżommu u dinajnejna wkoll kif il-pożizzjonijiet qed jinbidlu fil kunsillu wkoll aħna f'dawn ftit jiem aħna eh, Iva naflijem irċebejna starija ġdida mill-Gvern Ġermanis fuq l-approċ u bidla fl-approċ ġifir mux aħna biset naħdmu fuq kompromess naħseb li hemm bidla u kolli li jtisir fil konsil Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Hall. Pala xadew liħor tal-grupp eh, Għaldej ma tantx għandi ħafna xinżit hawnhekk u ma nixtieqx jiena indajjef l-ottimizmu liberali li inti u rejt għalhekk nistgħu naddu għax xadow li mis fuq il statana tagħna hemm xi shadows li mhumiex preżenti. Is-sur Ċimanski huwa x-shadow li imiss. Umbat eh, hemm round wara x-shadows imma hemm membru wieħed biss li għal jixtieq jitkellem wara r-round tax-shadow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 kol kem aħna nittamaw li sen kunu nistaw aħna nsibu kompromess nafu li vera diffiċli li jinkiseb dan il-kompromess qabel ma nsibu aħna trattament jew terapija rridu jkollna dijanjosi tal-problema. Għalek, ma nafx jiena jekk forsi il-konklużjoniet tal konsil tal-2008 jekk dawna għadhom xirqa validi dawna eh, kienu għanijiet ta' dak iż-żmien, ġifili li kienu se jaslu sal-2020, u l-istati membri kollha xtaqu jimplementaw dawn l għanijiet u kien hemm xi stati membri li kellhom diffikultajiet fl-implementazzjoni tal għanijiet u l-ambizzjoni li semmet ġifir hawnhekk dawn il-miri ambizzjużi li għandhom x'jaqsma l-emissjonijiet ta' CO2 aħna nista' nkunu ambizzjużi biss jekk kulħadd jista' jieħu sem u jingħaqad inkluż pajjiżi oħrajn, inkluż eh, dawk li l-iktar li jinniġsu ġifieri l-Istati Uniti u ċ-Ċina. Jiena naħseb li għandna nibqaw nimxu f'din id-direzzjoni, imma xinu għal prezz li rridu nħalsu għal din id-deċiżjoni, naħseb li se jkun possibli li nsibu b'kompromess, speċjalment fuq l-effiċenza tal-enerġija, ninsab ċertu koll li se nkunu nistaw aħna niksbu prezzijiet inqas jew iktar baxxi għal konsumaturi hemm possibiltajiet li nsibu aħna kompromess imma tridu tiftakru li rridu nibqaw kompetitivi sur ximanski diġa semmieħ dan il-punt u ġifiri hemm ukoll dawn l-elementi kontraversjali jekk ma nistawx aħna nsibu soluzzjoni għall aspetti fundamentali mela ħajkun diffiċli għalina li nsibu kompromess. Anka sew najdu li jellum il-ġurnata fl-Ewropa l-industrija qed tidbijet, tidbijiet mill-Unjoni Ewropeja u dina vera problema kbira u problema li eh, ħatitfa daw negattiv fuq il-klima, speċjalment jekk il-kummerċ ħajimxi lejn ċina jew l-Istati Uniti għax imbagħad ikun hemm żieda fl-emissjonijiet ta' CO2 u dan ukoll ħajjolqot b'mod negattiv is-suq tax-xogħol ta' l-Europa, Ewropew, u um, għallek rridu noqogħdu wassa mm, ta' dawn l-aspetti ekonomiċi u manniex u nitilfu u ninsew il-kompetitivita Sur Szymanski Iva kellu raġun meta qal li il dawn il-prezzijiet tal-enerġija jivarjaw minn pajjiż għal ieħor fl-Unjoni Ewropea u ħafna ferat industrijali dawna jisserħu fuq il-prezzijiet tal-enerġija nafu x'inhi situazzjoni fl-Ukrajina, nafu x'inhu għaddej fl-Ukrajina, nitkellem dwar il-liberalizzazzjoni ta' swieq tal-enerġija l-utenti aħħarija, għalhekk l-Ukrajina iva nafu li mhux pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea, imma aċċess ta' swieq tal-enerġija u l-prezzijiet tal-enerġija għal ħafna utenti aħħarija f'numru ta' pajjiżi dawna diġa eh, huma olin u ħafna nis diġa ma jistawx eh, iħalsu għalijom. Ma fl-istess ħin dan qed nitkellmu dwar li jkollna iktar għanijiet imbazzjużi ma nasibx dan huwa korrett. Move to the uh, other Tajjeb, issa ngħaddu għal kelliema l-oħra li ġibduna l-attenzjoni li xtiequ jitkellmu għandi tliet kelliema sissa, Ivo Belet, Edith Herzog u Vittorio Prodi. Għaw xaħat ieħor Iva, u xatta timel sinjal, nibda billi nagħti il-mikrofonu lil Ivo Bellet. Grazzi ħafna President ta' Itrew, President ta' Envi, nixtieq nixdirkom l-attenzjoni l-emenda li t flimkien ma' bosta kollegi oħra. Hemm bosta emendi fil-fatt l-iktar waħda importanti hija l-emenda 8-2-1, jiġifieri 821. Għandha x'taqsam mal-carbon leakage, rilokalizzazzjoni tal-karbonju. Tresqet bosta drabi, kien semenija bosta drabi l-lum, qed titkellem dwar ideja tradizzjonali mhux ġdida li f'dan il-kuntest indikajna li hemm li huwa importanti anke bosta esperti tkellmu dwar dan, però hemm evidenza xjentifika li nixtiequ nerġgħu issa nanalizzaw u nitkellmu biex il-BTA eh, li ninsejħela nipreferi flok taxxa levi hija tqis dawk il-prodotti u tagħmilhom tariffa u tqis dawk il-prodotti li jużaw emissjonijiet biex iwaslu għal produzzjoni ħarija tal-istess prodott u tipprova tagħmel kumpensa lihom. Ġifieri qed nippruvaw indaħlu levies għal CO2 li jieġi prodott. Ġifiri l-esportaturi meta l-produtturi esportaw il-prodott il-pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea jistaw kollom tnaqqis parzjali fejn din il-levi ma tapplikax. Ġifiri diġan dikajna dan, President, imma riċerka akademika reċenti turi li levi Bħal din border levy kif inhi msejħa hija possibbli u anki taħt il-liġi WTO hemm din il-possibilità. Dejjem hemm l-argument li WTO ma jaċċettax levi bħal di. Le, hemm riċerka akademika reċenti issa u possibbli napplikaw levi taxxa bħal din mod li ma naħloqx diskriminazzjoni. Jekk il-levi tpoġġija fuq il-prodotti u mhux fuq il-produtturi. Nixtieq nirreferi u diġà msemmija jekk missejjer żball fl-emendi biex ikun hemm riċerka akademika l insuwa mill-German Marshall Fund fil-Washington u possibbli li jkun hemm Border Tax Adjustment BTA imma issa rridu nbidlu tassazzjoni mill-xogħol għal l-emissjonijiet per eżempju jew inkella fuq il-konsum. Ġifieri din hija l-proposta tagħna f'din l-emenda 8 2 1 U aħna nitolbu lill-Kummissjoni biex tanalizza bir-reqqa dawn l-affarijiet għabbażi ta' riċerka akademika ġdida li hemm. Per eżempju, kemm proġett pilota, proġett pilota jkun eh, fattibli fir rigward dawk is-setturi li huma intensivi fl-użu tal-enerġija. Nagħlaq Presidenti billi ngħid li l-għana u lini ta' dan huwa li inċentivi għal dawk l-industriji li mhux parti mill-Unjoni Ewropea biex nżidu l-isforzi tagħhom biex naqsu l-GHGs, biex naqsu l-footprint ta' CO2 tagħhom u biex l-istess ħin daħlu investimenti biex ikun hemm eh, teknoloġiji favor l-ambjent. Ġifieri nħeġġixkom biex taċċettaw din l-emenda 821 li hija wkoll imsemmija fil-premessa. Grazzi. Grazzi sur Belet. Edith Herzog, jek joġbok. Grazzi, President, niprofa nżon fil-qosor. Kontat nistaqsi meta kontat nifli elementi differenti li ġew introdotti li l-nifsi u stajt taqta li l-istess ħaġa ġara qabel f'ħafna dokumenti tal-enerġija li minnaħa ikollok eh, minu favur u ikollok fuq naħa l-oħra minu kontra diffiċli ġifieri li naslu għal kompromess fl-opinjoni tiegħi, iżda l-kompromess huwa meħtieġ għaliex jiena naqbel ma dawk li jgħidu li għanna bżon dan il-kompromess u għalhekk hemm dan l-eżerċizzju sal-2030 biex nippruvaw natu boxla fejn nixtiequ naslu direzzjoni. Jiena evitajt li nindaħħal emendi f'din id-direzzjoni, naħseb li nista' nsib dawk l-emendi li nista' nappoġġa, imma nixtieq inqatta minuta fuq żewġ kwistjonijiet. L-ewwel net huwa li x'għandek bżonn biex tikseb il-miri tal-2030 ikunu x'ikunu u din hija marbuta ma' l-arfin għaliex l-enerġija hija materja prima ma mbagħad għandek l-arfin tan-nies bekk tasal l-enerġija u naħseb li għal-daqstant importanti li l-investiment fil-esperti biex l-arfin nżommu fl-Unjoni Ewropea biex ikollok dawk li huma professjonisti li kapaċi jaslu għal riżultati hija punt fundamentali. U għalhekk hemm emendi introdotti mhux ħafna imma meta mqabbel ma' oħrajn f'dan il-qasam forsi aktar. Nixtieq nitkellem ftit ieħor fuq il kompetitività ħafna qed jitkellmu dwar dan meta nitkellmu dwar l-enerġija, ma fuqx qed nitkellmu, nitkellmu dwar il kompetitività tas-settur tal-enerġija nnifsu u jekk iva, x'nistgħu niksbu? Jew x'inhu huwa n-numru li nixtieq niksbu? X'nifmu kompetittività? Xi ħadd jista' jaqta li meta nitkellmu dwar kompetittività naħsbu dwar it-tkabbir. Iżda jekk nagħtu ħarsa mhux direttament lej l-settur tal-enerġija ma lejn l-industrija fl-2004 meta jiena wasalt fil-Parlament Ewropew il-produzzjoni industrijali tal-Ewropa kienet tirrappreżenta 30% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea. Illum f'Jannar kien 15.8% f'Novembru 15.2%. Ġifiri, nofs bil-kemm. U allura l-kompetitività x'inhi? U meta tħares eżattament u tifla l-affarijiet, tirrikonoxxi li dawn il-50% u iktar huma l-aktar marbuta mal-enerġija. L-arħaġa hija li mhix kwistjoni ta' settur waħda, aħna dejjem qed niddiskutu s-settur individwali u l-industri natu għajnuna l-industrija tal-azzar, l-għada nistempħu u najdu li ħanatu għall l-alluminju, l-għada najdu li ħajkonna fuq il-ram, etc. etc. Imma f'dawn l ħara xar snin kienem tnaqqis minn 30% għal 15%. Ġveri l-affarijiet tajjeb kieku tista' żid fis-servizzi u kollha xemm ikollok raġunijiet wara dan, is-servizzi żdiedu għalhekk il-produzzjoni industrijali hija proporzjonalment iktar baxxa imma timxi qudiem kun wartu zaħre, ma mdan mux il-kas. Sen namlu meta nkun qegħdin minn taħt? L-aħħar sentenza, meta nitkellmu dwar l-alluminju, miljun tonnellata ta' alluminju bħala skart huwa esportat barra mill-Unjoni Ewropea. L-ispiża tal-enerġija fl-alluminju meta mqabbel mal-produzzjoni primarja tal-alluminju għall-użu mill-ġdid huwa 5% meta mqabbel ma' 95% Ġifri aħna t nisportaw l-enerġija. Ewropa li tant dipendenti fuq l-enerġija. Ġifiri noqdu attenti meta nużaw il għax meta ngħidu hekk irridu niddefinixxu x'qed semmu b'dan. Għandna deklim katastrofiku. Dan il-kompetittività rridu stabilizzazzjoni u nsejħula kompetittività jew noħolmu kif ħanikbru. Hemm tifsira kompletament differenti hawnhekk f'din l-sfumatura. Nistgħu naqblu fil-Parlament Ewropew, jiena ħan nivvota u nittama li il-maġġoranza kbira tivvota favur. Imma s-suċċess ta' vera huwa mhux meta jkollna maġġoranza fil-Parlament, is-suċċess ta' vera tarah huwa meta fl-aħħar mill-aħħar tara li jkun hemm investiment fis-settur industrijali u jkoll fil-settur industrijali. U forsi minn tal-inqas ċertu setturi tara isu tkabbir jew jerġgħu fuq saqajhom għax dan wassal l-impjiegi fl-Ewropa u jiena tassaw nixtieq li dawn li ħajaħdmu fuq dan id-dokument jaħsbu f'dan l an li l-kompromessi l-kbaru maħħaġa imma tkabbir Ewropew huwa responsabilta konġunta tagħna. Grazzi. Thank you, Edith Herzog. Grazzi, Edith Herzog, issa emis lil Vittorio Prodi. Grazzi, President. Fil-fatt, d-dimna għanna problema verament importanti. Għaliex diġa wasanna għal ħames edizzjoni tad dokument tal-Pannell Internazzjonali fuq tibdil fil-klima dan diġa wera kif fil-fatt kull ma jmur dak li jkun qed jintebaħ u hemm iktar evidenza dwar il-fatt li qed nitkellmu fuq emissjonijiet u dawn l-emissjonijiet huma l-eruq tal-problema ta' tibdil fil-klima u ta' tisħin dinji. U għalhekk hija ħaġa urġenti illi aħna niddeċidu li naslu għal miżuri li waslu għal tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra. GHGs. Jiena tibda jkolli dubju tiegħi li l-protokoll ta' Kyoto jista' jkun modija biex naslu għal dan l-għan, iżda fil-fat kellu jkun mod kif tinvolvi s-suq biex tiddefinixxi x'ser ikunu l-ispejjeż tal-emissjonijiet u bekk tagħmel xi ħaġa li iktar fattibli li tista' jkollu kontroll fuqha ma fil fat indunajna li dan ma kienx il-każ. U għalhekk x'irridu nagħmlu? Irridu nippruvaw nifmu illi jista' jkun hemm alternattivi. diskors ta' Ivo Bellet fuq l-emenda 821 tista' tkun ukoll rikonoxximent tal-fatt illi għanna bżonn namlu limiti massimi minn qabel dwar l-użu tagħna tal-enerġija tal-kombustibli ġejjin mill-fossili biex bekk naslu għal sitwazzjoni fejn naslu għal riżultati dak il-ħin stess u naslu għal regolamentazzjoni. Dan jista' jkollu wkoll il-vantaġġ illi ma jeħtieġ ħafna miżuri dettaljati dwa fuq il-limiti massimi per eżempju tal-emissjonijiet li ta' sekwit iwaslu għal diżugwaljanzi fil-trattament tal- l-użi differenti tal-fossil fuels. Għal daqstant jiena nħoss illi jeħtieġ illi neżaminaw mill-ġdid bla ruq xniexel ta' dak li neħdiġu namlu probabilment qabel l-2015 għaliex dawn eh, dawn it-toroq li aħna provajna nieħdu jiena ma nħoss li jistgħu waslulna biex ituna l-frott li aħna nixtiequ naslu għalih. Għaldaqstant jiena nħoss li huwa l-każ li aħna realistikament nistaqsu lil nanfusna jekk dak li għamilna sissa għannix nkomplu nimxu lejh jew inkella għannix infittxu xi toroq oħra. Grazzi.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 u nipruvaw innaqsu l-emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju. Għanna nużaw aktar enerġija li tiġġedded u nifrankaw l-enerġija wkoll. Iżda minna ħal oħra nħossu wkoll li jekk aħna nistabilixxu regoli stretti wisq nissugraw jew possibilment nissugraw li imbezzaw l-industrija u nsiru inqas kompetittivi minna ħal oħra. Dan mbagħad ikun jista' jsarraf f'telf tampegi u li l-industrija tmur finħawi oħra madwar id-dinja. Għal daqstan terridu niżguraw li aħna nimodifikaw il-politika tal-enerġija tagħna sabiex niżguraw illi aħna nkunu f'pożizzjoni li nivvalutaw il-pożizzjoni tagħna li nistgħu nirreaġixxu mod operattiv jekk il-miżuri ikunu ta' suċess, imma mbagħad inkunu kapaċi wkoll nirranġaw daqsxejn il-politiki jekk il-miżuri li nieħdu ifallu. Għandna bżonn nieħdu miżuri biex nwaslu stabilizzazzjoni fl-industrija. Il-politika tal-enerġija tagħna għandha tkun tali li nkunu nifilħu nħallsu għaliha u li nistgħu ikonna influenza fuqha. Rridu niżguraw illi aħna naġixxu biex nipermettu li kunem stabilta ekonomika u hekk għanna insawru l-miri ambientali tagħna wkoll. Paxka. Grazzi sur Paxka u bil-klim aħaritijak tiegħek temmejna l-lista tal-kellima fisem il-Parlament Ewropew nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lill-Kummissjoni Ewropea biex tukkommenta jekk huwa possibbli mhux fuq elementi kollha li tresqu iżda xi ftit elementi tistgħu tisqu fuqhom. Naħseb elementi li ġew imsemmija fid-dibattitu u smajthom jiena tista' tippruvaw twieġbu u forsi tuna daqqatit biex naraw kif nistgħu nikkonsidraw l-ambizzjoni, pereżempju, rajna interpretazzjonijiet differenti dwar il-kompetittività, Forsi interessanti nisimgħu minn għandkom u anke l-emenda 121 li tintroduċi Eh, taxxa fil-frontiera dwar l-emissjonijiet, il-border tax. Tkun interessanti nisimgħu minn għandkom. Il-rappreżentant tal-Kummissjoni jekk jogħġbok? Nad il-mikrofonu imma jekk tippermetti li l-sinjura mill-sinjura DG Energy, il-sinjura Butihofer. Grazzi, grazzi ħafna. Jiena ħnitkellem fisem il-Direttora Ġenerali ta' enerġija imma dan huwa proġett konġunt, ovvjament. L-ewwel nett aħna nilqgħu il-fatt li hemm daqshekk interess li ntwera hawnhekk illum. Flejna l-920 emenda u l-ebda minnhom ma huma perfetti fl-opinjoni tagħna, hemm ħafna punti di vista f'dan il-qasam, iżda aħna verament sodisfatti li rajna daqshekk interess u anki rrieda li naħdmu fuq din il-kwistjoni fil rigward il-skeda ta' ħin, naħseb li huwa moment propizju għaliex għedin fi stadju ta' tħejja fil-Kummissjoni għamlet xogħol importanti fit-22 ta' Jannar, data importanti u issa nixtieq nitkellem daqsxejn dwar il-politika tal-enerġija. L-ewwel nett aħna naqblu mal-tlet anijiet li intom sħaqtu il-kompetittività, għall-industrija li tinkludi wkoll dawk l-industriji li huma intensivi fl-użu tal-enerġija imma anke li l jkun l-industriji jkun jistgħu jifilħu l-enerġija biex iħallsuha anke fir-rigward l-affedibilità u l-provista tal-enerġija. Dawn kollha huma għanijiet importanti bl-istess mod għall-Kummissjoni. Fuq ix-xofa li tallimna, fuq l-esperjenza li kellna Ta' belħa il-pakket tal-2030 musser ikun l-istess pakket bħal dak tal-2020. Fil-Kummissjoni aħna tħanna fid-dettall tajna ħarsa lejn l-esperjenza dwar l-2020, dan ħajġi publikat fl-imkien mal-pakket tagħna hemm numru ta' esperjenzi pożittivi, iżda hemm numru ta' punti li aħna nistgħu nieħdu xofa minnhom u dan iwassalna għal punt li diġà issemma l-enerġija li tiġġedded. Aħna nkomplu nkunu tal-fema li dawn huma importanti anke fil-qafas tal-2030. Iżda importanti li nkunu effiċenti fl-ispejjeż tagħna u rridu nqisuh dan il-punt u ċertament irridu naħsbu mill-ġdid dwar is-sitwazzjoni wara l-2020. Irridu naħdmu lejn din is-sistema. Fuq l-effiċenza tal-enerġija huwa punt importanti u parti importanti tal-qafas tal-2030 Fil-pakket ta' jannar aħna ħanindirizzaw ukoll din il-kwistjoni u f'Ġunju tal-2014 ħan inkonsidraw dan il-punt skont id-direttiva tal-efficienza tal-enerġija u nippubblikaw rapport fuq l-2020 u rridu niddeterminaw jekk għandni bżonn sensiela oġġettiva għan oġġettiv stabilit jew le. Issa, fuq il-pakket tal-2030 fit-22 ta' jannar il-Kommissjoni ser tippubblika rapport fuq il-prezzijiet u l-iżvilupp tal-prezzijiet. Partikolarment fir rigward l-ispejjeż għall-enerġija u għall-industriji li huma intensivi fl-użu tal-enerġija, kif ukoll għall-konsumaturi u l-familji. Aħna rridu niżguraw illi nħarsu lejn ir-raġunijiet kollha li waslu għal żidiet fil-prezzijiet tal-enerġija. Il-prezzijiet tal-kombustibli ġejjin mill-fossili imma anke it-taxxi involuti u l-dazzi U għalhekk irridu naraw li huma dawk il-fatturi li għandhom l-akbar rwol fi żieda fil-prezzijiet u x'jista' jsir fuq livell Ewropa u livell tal-Istati membri. Il-kollega tiegħi ċertament ħajkollu iktar kommenti x'jagħmel fir-rigward il-protezzjoni tal-klima. Iva, fuq il-klima u l-għanijiet dwar il-klima. Ħsieb li semma fid-dibattitu huwa li l-politika tal-enerġija u tal-klima tagħna mhix ta' suċċess. Jekk tħarsu lejn l-istatistika kollha huwa l-oppost, verament suċċess. Anke jekk tqabbel ma dak li ila timpenja ruħa l-Unjoni Ewropea taħt il-protokoll ta' Kyoto mill-2008 sal-2012 edna li huwa bej wieħed u ieħor 8% 8% meta mqabbel ma' sena 1999. Issa wasalna 18% meta mqabbel mal-1990 1990 ġifiri kien hemm ħafna tnaqqis u dan mhux minħabba l-kriżi finanzjar ekonomika biss, imma l-ekonomija Ewropea saret iktar effiċjenti meta mqabbel mas-sena 1990. Jiġifieri kien suċċess dan li wassal għal kollas tal-prezzijiet tal-karbonju fil-suq ta' skambju ta' missjonijiet Ewropew għaliex m'hemmx talba aktar għal ċertifikati tal-emissjonijiet, is-suq qed jaħdem għaliex jekk ikun hemm provvista għolja ta' ċertifikati ifisser li l-prezzijiet ser jonqsu. U eżattament hekk ġara fis-suq. Ovvjament dan il-prezz baxx mhux inċentiv biex ikun hemm innovazzjoni jew teknoloġiji li jiswaw ħafna flus biex jiddaħlu fl-industriji tagħna, iżda naħseb li anke fuq l perspettiva tal-enerġija li tiġġedded jekk tippermettu li f'ċertu każijiet Ntwera li l-politiki li tieħdu mill-istati membri għaliex fuq livell Ewropew nistabilixxu biss għan uniku imma mbagħad l-implementazzjoni titħalla fidejn l-istati membri kompletament, ġifiri għanna 28 politika differenti tal-enerġija li tiġġeddet fl-Ewropa uħut minnhom huma ta' suċċess ħafna imma kien hemm ċertu affarijiet li ġew injorati u dan ifisser li ma kinux effiċenti fil-spejjeż u nittama li l-Istati membri anki l-Ġermanja pajjiżi qed issibha diffiċli biex tara kif ħatamel dawn il-politiki aktar effiċjenti fl-ispejjeż u din hija waħda mill-talimiet li rridu nieħdu u ndaħlu fil-pakkett li jmiss għall-2030 għaliex ħaġa hija li tkun effettiv biex tilħaq l-anijiet tiegħek imma mbagħad hija kompletament differenti biex tipprova tkun anke effiċjenti biex tuża l-inqas mezzi possibbli biex tikseb l-għan tiegħek. U naħseb li l-Kummissjoni ċertament għalhekk qed titkellem u qed timmira. Fir-rigward il-kwistjoni tal-BTA u l-carbon leakage, il-Kummissjoni taqbel totalment li l-ar riżultat ta' trattat internazzjonali u politika ta' klima ikun dak li iħtħawat il-GHGs jew CO2 u taddju minn pajis għal ieħor dan ma jagħmel sens u ma tkunx politika effettiva internazzjonali dwar il-klima. Dejjem ser ikun hemm sfidi marbuta mal-kompetittività għaliex nitkellmu ħafna dwar livell indaqs imma diffiċli mbagħad tikseb dan l-an, ġifri dejjem ikun hemm dawn id-differenzi żgħar dwar xiġri finħawi oħra madwar id-dinja. Bħalissa fl-ETS, l-iskema ta' skambju tal-emissjonijiet fl-Unjoni Ewropea, diġà indirizzajna l-punt dwar il-carbon leakage. L-industrija hija esposta għal pressjonijiet ta' kompetizzjoni mill-suq globali jirċievu allokazzjonijiet ħilsa tal-permessi mis-sistema ċentrali, ġifiri memx għal ħalsu għal dan. Studju reċenti li seħ mill-Kummissjoni juri illi dan huwa effettiv u li naqqas din il-pressjoni ta' kompetizzjoni globali, ġifiri bħalissa ma nistax nitkellmu dwar il-carbon leakage għaliex il-prezzijiet dwar il-karbonju huma baxxi ħafna u rridu nagħmel dan. Ġifiri sistema bħalissa taħdem ħarir. Il-kwistjoni kollha dwar il-BTA ġiet ikkonsidrata meta aħna konna niddiskutu il-pakket kurrenti tal-politika tal-enerġija u tal-klima. tal politika tal enerġija u tal klima kurrenti. U anki fid-direttiva tal-iskambju tal-emissjonijiet hemm dispożizzjoni li tappella għal passibilità ta' l-użu ta' din il-miżura sabiex l-affarijiet ikunu aktar ekwivalenti meta mqabbel ma' dak li hemm bħalissa. Ma meta nħarsu lejn l-esperjenzi li għandna fl-Unjoni Ewropea dwar kif tista' eh, tarregola pajjiżi oħrajn, naħseb li hemm żewġ eżempji aktar reċenti fejn aħna nippruvajna nagħmlu dan. Waħda hija direttiva tal-kwalità tal-fuel fej għandek il-kwalità tal-fuel li huwa soġġett għal proċess kollu ta' produzzjoni u taraw kemm huwa diffiċli li taddi dan il-punt il-Kanada hija kontra u anke ħafna aktar pajjiżi. L-eżempju li ieħor u naħseb li dan huwa verament jolqot għajnek mill-ewwel huwa dwar l-avjazzjoni fejn l linji tal-ajru internazzjonali ġew inklużi fis-sistema Ewropea u qed niżguraw bekk li jkun hemm livell indaqs bejn il-linji tal-ajru Ewropej u dawk internazzjonali. Imma dawn wassal għal korla kbira mill-msieħba pajjiżi tagħna l-Istati Uniti, il-Federazzjoni Russja, ċina jew l-Indja. Kollha kemm huma U bħalissa l-Kummissjoni għamlet proposta wara l-laqa ta' suċċess ta' ICAO f'Monreal fit-8 ta' settembru sabiex temenda din is-sistema u naħseb li hemm dibattitu miftuħ mal-Istati membri u anki ħajaddim il-Parlament dwar x'inhuwa l-aktar triq il-qoddim pożittiv lejn dan. Ġifiri BTA mish laqwa soluzzjoni, anki jekk legalment uħut jasbu li tista' tkun possibbli, il-kwistjoni hija mbagħad kif ħadd implementa teknikament u hemm ħafna li hemm. Kif ħadd iżgura li tista' tissepara prodott li qed jiġi prodott bidroelettriċità meta mqabel ma' prodott li qed jiġi prodott bil-faham u bl-elettriku ġej mill-faham f'pajjiż ospitanti. Ġifieri din hija kwistjoni teknika li trid tiġi solvuta. U teknikament hemm ukoll il-kwistjoni politika. Naħseb li dan huwa din hija l-opinjoni personali tiegħi, imma dan wassal għal reazzjoni kbira fuq l-avjazzjoni. Għala dan, għaliex ħafna pajjiżi barranin u ħafna uffiċjali minn dawn il-pajjiżi għaluli li r-raġuni hija li huma iswa bħala l-ewwel triq lejn il-BTA l-aġġustament tal-frontiera tat-taxxa. Ġeviri, huma ħaj jissiltu websu rasom kemm jista' jkun biex hemm l-ostakli issa biex mbagħad ma tidħolx il-BTA fl-Unjoni Ewropea. U naħseb li mhux ser jaċċettaw dan il-punt. Jekk tħarsu lejn negozjati dwar il-klima fil-stadju internazzjonali hija ġlida bejn stati sovrani nippruvaw nirregolaw l-emissjonijiet li jiġu mit-territorji tagħhom u dan huwa l-prinċipju li ġi segwit taħt il-Konvenzjoni AFAS tal-ġinus maquda fuq tibdil tal-klima u l-protokoll ta' Kyoto. Għalmenu f'war safja jina ma stajċ nara xej, ma stajċ nara l-ħat li biex joħroġ b'approċ differenti bħal per eżempju approċ għabbażi tal-konsum li jitħollej din id-direzzjoni. Direzzjoni ħadd ma jrid jinnek, kulħadd irrid jinnegozja bħala stat sovran. Nista' għafaw forsi nistgħu noħorġu b'xi mistoqsijiet iktar speċifiċi iktar il-qoddim. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Fisem il-Komissjoni anka l-persuna l-oħra li tkellmet qabel fisem il-Komissjoni. Issa l korra Portez jixtiequ jitkellmu għal xi konklużjonijiet tal-aħħar? Signora Oconi, għandek il-kelma. Grazzi sur President. Jiena nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha tagħna. għal analiżi ta' kalibru ta' sekkoli u għall-kontribuzzjoni li għamlu b'dan id-dibattitu. Jekk tippermettu li noħroġ b'xi punti li smajt. L-ewwel, is-sur Okoil meta inti qed tajt illi ma ġewx irrispettati l-anijiet l-20%, l-element 20%, mhuwiex il-każ dan. Dawk l-anijiet joħor jibqgħu miex 20 2020. Aħna għadna qegħdin fl-2014. Per eżempju, is-CO2 hija diġà f'livell ta' 17% illi huwa ta' inkoraġġiment għal qudiem dwar ir-riċiklabli huma 13% huwa l effiċjenza huwa fl-effiċjenza tal-enerġija biss illi għadna f'livell li huwa xi ftit l-isfel iġifieri qed 10% flok 20 fil-mija. U da juri li fil-kamp tal-effiċenza tal-enerġija da mhuwiex fin kollha il-għan mhuwiex li wieħed li jorbot u indikattiv biss U dinja l provalinu li għanna biex nuru li jekk għanna li jekk ikollna eh, għanijiet li jorbtu daw ħajkollhom ċertu impatt ma nistax nippermetti nies joħorġu jitilqu bl-idea li jekk aħna ikonna mera ambientali għall-ekonomija aħna nafu l-Ewropa timporta ferm iżjed enerġija minn kulħadd fid-dinja. Sa mill-2011 konna din nimportaw iktar minn 54% tal-enerġija tagħna għal-konsumaturi, għal-kumpaniji tagħna, fabriki, dan huwa piż kbir wis kif huma l-affarijiet illum, dawn il politika differenti li għandna, ġlida kontra tibdil fil-klima, u tisħin globali, emissjonijiet, u t-tiftix għal effiċjenza riċikabbli u effiċjenza jħolqu mijiet ta' eluf ta' impjiegi meta tħares lejn il-mod kif ċerti setturi oħra tal-industrija qed jiżviluppaw aħna tlifna elementi ta' tkabbir fil impieki fi dan l-istrateġija 2020 mal-5 miljon impjek nistaw jistaw jinfetħu jekk aħna nirrispettaw l-anijiet ta' din il-politika. Unbatem għat ta' kollegi oħra illi ma tantx tkellmu fuq ma tantx jirrispettaw l-importanza tal-efficienza fl-enerġija jiena insostni u ngħid li għandna għan li jorbot vinkulanti Eh, kollega tijaj sem tkelmet fuq eh, ċerti sfidi għal kompetitivita Ewropea jina ma nistax jina naqbel bisħiħ ma kollega tijaj fuq dak li ma konsum tagħna tal-enerġija forsi inċedu lejn effiċjenza ta' enerġija, imma rridu dan il-mod namlu in-negozji tagħna iktar iktar eh, kompetitivi. Il-kollega tiegħi qalet li li kien hemm l-emenda tal-Parlament Ewropew li kien konservativ ħafna meta niġu biex nipruvaw nistennew għall-eżitu għal eh, CO2 20 f'Pariġi. Dan eh, din emenda li ġiet ippreżentata mill-membri tal-Parlament Ewropew imma mhuwiex sissa l-linja uffiċjali tal-Parlament. Jiena naqbel mal-idea mal illi għandna bżonn għanijiet l-Unjoni Ewropea tist hemm bżonn illi mingħajr ma tistenna għall kumplament tad-dinja illi toħloq miri għalija u żżomm magħhom biex aħna nuru l-affarijiet kif għandhom isiru u fl-istess ħin intejbu il kompetitività u naqbel ukoll ma' Ivo Belezko għal taxxa għall aġġustament fit-taxxa mal-konfini, mal-frontieri, ovvjament. Jekk tħares lejn lejn id-differenza bejn l-Unjoni Ewropea ma l komplement ta' dinja li m'għandhomx ċerti eh, ċerti eh, strutturi u kollu miri, naraw li hemm differenzi kbar. Ovvjament huwa għandek kompaniji li jkollhom itejbu il-prestazzjoni tagħhom biex ikunu iżjed ambizzjużi. Waqt li fl-istess ħin nippermettu biex prodotti oħra li ma jkunux suġġetti għal dawn il-limitazzjonijiet e, e, jgħaddu mingħajr ebda taxxa. Allura nixtieq nappoġġja l-emenda 8 wieħed użina sitt il-firma tijaj. Li sur Zimanski najdulu li għanna bżon iktar effiċjenza, iktar enerġija li, li, e, li tkun riċiklabli, li tiġġeddet u fjuq il fossili. Fl-opinjoni tijaj fl-Unjoni Ewropea aħna jdejna marbuta dil kwistjoni tal-fuels fossili li aħna nużaw ħafna, serħu ħafna fuqa. Jina nemmen li jina, e, jina tkellim fuq diversi punti ma hemm xi punti oħra ma tajt l-iktar punti saljenti. Grazzi ħafna. Signor Koni, u s-sur issa s-sur Zemanski. Grazzi ħafna ta' dawk il-kommenti u ta' din id-diskussjoni. Jien naħseb għanna nkunu nistaw nirrikonċiljaw da kollu għax din is-sostenibilità li meħtieġa u tkabbir dawn iż-żewġ affarijiet jridu jimxu jitfitu din il-kwistjoni iktar importanti u fuq din iridu niffokaw l-istrateġija tagħna, iridu nsibu metodu biex nassiguraw li dawn l-anijiet differenti kollha jkunu jistgħu jiġu rikonċiljati bejniethom u dawn huma kollha anijiet illi f'dan il-ftehim partikolari diġa jeżistu. Jien naħseb li memx provokazzjoni fejn aħna nippruvaw impoġġu l-opinjonijiet tal-istati membri għandna tletanijiet, tnaqqasijiet bħal effiċjenza tnaqqis eh, fl-emissjoni. Daw l-objettivi kollha jridu b'xi mod jidħlu f'dan il-pakkett. Mhix kwestjoni ta' sigurta tal-fl-enerġija jew ta' fl-enerġija, din hija fermi iżef minn dan rridu nuru l-fatt li huwa possibbli illi aħna nsegwu dan b'mod effiċjenti, b'mod kost effettiv li jagħmilha possibbli għalina biex l-ekonomija tagħna jimxu iktar lejn lejn is-sostenibilità. Il-mod huwa kif il-kompetitività jew ninsew il-, -il il-sigurta tal-enerġija. Kollega tiegħi tkellmet fuq ċerti figura, figuri tkellmet fuq eh, figuri tal-produzzjoni tal-industrija, per eżempju. Dan mhuwiex eżempju tajjeb għad-dinja. Ħafna pajjiżi fid-dinja ma jħossux illi l-Europa hija kapaċi li tkun ta' eżempju fil-Ġappun illum u fl-Awstralja llum edin imorru l-ura għal mod għal manieri ta' qabel kif jinnegozjaw maħna nistgħu nifuka fuq dawn l-affarijiet l-enerġija, is-sigurtà tal-enerġija, kompetitività u għalhekk aħna nitkellmu fuq daw it-tletanijiet li huma kollha importanti u ma rridx ikun hemm eh, ma rridx ikun hemm mod li aħna niddevjaw minn din il-linja. Sfortunatament il-fatt li l-Unjoni Ewropea miexja waħida fil-politika tal-ambjent jifisser li jem njess li eh, ma jsegwux din il-linja. U meta niġu għal-dinja tal-negozju, jiena ma naħsibx, ma tantx nifhem. Għax int għandek l-industrija li qiegħda tgħid li l-kompetizzjoni hija inġusta, speċjalment eh, fl-industrija li għan intensifikata fuq l-enerġija u hemm biża' ieħor illi jekk aħna ikonna dan din it-taxxa ta' kompens mal-konfini ħa tiftaħ e, kaxxa ta' Pandora f'dak l għandu xaqsam ma' protesti u konflitti dan se jiġri fil-WTO u se joħroġ u se jiġri kol barra mill-WTO u kol. Il-Komissjoni diġa qalet il-meta ġewa l-avjazzjoni kull, kull, kull darba li provaw l-affarijiet fallew. U għandek paj, għax għandek pajizi li l lesti jikkoperaw. Aħna ma nistawx inkunu gżira maqtuwajn u li nibnu tkabbir fuq bażi ġdid u nkunu maqtuwajn mill-kumplament tad-dinja. Aħna għandna l-identità tagħna u f'dan il-kontinent dejjem ibbaża il suċċess tiegħu fuq il-kummerċ u issa din nibnu ekonomija li tkun miftuħa d-dinja preċiżament għaliex aħna nixtiequ li nipparteċipaw b'mod attiv fin-negozju tad-dinja kollha. Il-punt diffiċli hawnhekk huwa li il-prezz huwa l-kwistjoni tal-prezz tan-negozju. Xi nies jistgħu jgħidu lek illi f'diversi setturi tal-industrija mhux biss dik tal-partijiet intensifikati fuq l-enerġija, da juri li dawn it-tlet għanijiet flimkien mhumiex qed na fejn irridu naslu. Stati membri għandhom Eh, ammonti differenti ta' eh, possibiltajiet dak li għandu xaqsam ma' titjib fl-enerġija f'ċerti stati membri għandek potenzjal kbir biex jaslu eh, għal dan permezz ta' l-enerġija riċiklabli. Imma stati membri huma kollha differenti u jagħtu allura proporzjon differenti ta' suċċess imma rridu ninsew dan meta non fuq il-flus Ħajkun hemm seminar f'jannar eżatt qabel il-votazzjoni u jiena u co-shadow rapporter miħaj, aħna ħan nitkelmu ma persuni oħra biex nitkelmu fuq l-arkitettura kollha kemmi tal-Ewropa. U ħan u se tkun possibilità lina biex huma jgħidulna fuq fu dawn l-affarijiet kwistjoni li aħna nitlu f'konfrontazzjoni, imma aħna rridu naslu għal kompromess biex aħna fil-Parlament biex aħna ikonna dawn il-75% tan-nies biex ikunu attivi. U dan huwa mod kif aħna nistgħu flimkien naslu biex daw it-tlet eh, għanijiet inpoġġuhom flimkien u bekk ikonna opportunità illi illi lesta biex tasal. Grazzi ħafna, Onorevoli Ximanski, il-kompliment nifirħulek nifirħu lilek u rapporters koll l-oħrajn għal-kommenti ta'kom. Anka li l-Komissjoni xtiq infakkarkom illi il-laqa konġunta tagħna li jmiss meta nkun nistgħu nieħu l-votazzjoni ħassir nar id-disa ta' jannar. U l-pjan huwa li dan imbagħad jitlaq qudiem is-sessjoni plenarja ta' frar il-rapporters jistaw japplikaw ruħom biex jaslu għal kompromissi kollha li hemm bżonn meta naraw dablemendi kollha biex bekk sa 12 ta' Diċembru nkunu f'pożizzjoni li nissimplifikaw il-vot għal beneficju kollu tagħna u biex il-proċess ikun ikun ikollna l-aħjar proċess. Nistgħu nagħlqu l-laqa u allura narawkom fil-laqa li jmiss. Grazzi ħafna.